tal-Komunità Ewropea skont l-artiklu 216. Din it-talba l-kjarifika ġiet adottata, hija meqjusa bħala adotta jekk ma jkunx hemm protesta minnaħa naħa 40 membru fi żmien 48 sija f'dan il-Parlament Ewropew. Grazzi.